Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Grazzi, inkomplu bil-plenarja. Għandi numru ta' avvizi tal-President, punti ta' organizzazzjoni xinħabrilkom, nishtiq najdilkom li ma' gruppi issawru għawnek fil-Parlament Ewropew. Għanna il-Partit Popolari Ewropew, il-Demokristjani, il-PPE, li għandhom 221 membru, għanna l-Alleanza Progressiva ta' Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, il-Grupp SND, 191 membru, għanna il-Riformisti u Konservativi Ewropej, ICR, e li għandhom 70 membru, għanna l-Alleanza ta' liberali u Demokratiċi għall-Europa, ALDE, grupp 67 membru, għanna il-Grupp Konfederali tal-xelluk maqut Ewropew, il-grupp nordiku tal-ħodor, għandu 32 membru, għanna il-grupp tal-ħodor, il ale l-Alleanza Libera Ewropea, 50 membru, għanna l-Europa tal-Libertà u Demokrazija diretta li hija l-EFDD li għandu 48 membru u għanna 58 membru tal-Parlament Ewropew li mhumiex affiljati f'grupp politiku. Issa skont l-artikolu 32 paragrafu 5 tar-regoli tal-proċedura, id-dikjerazzjoni dwar kif ġew ikkostitwiti l-gruppi politiċi eh, ngħaddew il-President u jiena ħabbartomkom. L-awtoritajiet Taljani għarfu l-Parlament dwar l-elezzjoni